Danna li se jkun hemm kunsens wiesa kif ukoll vot b'saħħtu fil-Parlament u bekk nistgħu nitlu f'negozjati mal-Parlament mal-Kunsill, skużawni. Muchas gracias. Grazzi ħafna. Issa, ħan kunu għaddin nivvotaw aktar l-qoddin fuq dan il-punt fuq l-agenda li għadna kif id-diskutejna nivvotaw f'nofsenar. Naddu għal-punt li jmiss il-mistoqsijiet orali l-Kommissjoni fuq il-gruppi ta' esperti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 L-rapporti tas sena l-oħra l-Kummissjoni adottat deċiżjoni fuq il-gruppi tal-esperti u bekk aħna kellna diskussjonijiet ma' rappreżentanti tal-Kummissjoni u kellna laqat eh, formali imma mm, il-Parlament ma kienx involut eh, għax il-trasparenza għandha x'taqsam kemm mal-Kummissjoni kif ukoll mal-Parlament għalhekk nixtieq li l-Kummissjoni fil-futur taċċerta li jkun hemm dialogu formali mal-Parlament qabel ma tittieħed eh, deċiżjoni aħħarija dawn l-aħħar ġimgħat jiena kelli kuntatt ma' numru ta' organizzazzjonijiet mm, tas soċjetà ċivili u eh, Umma qed jinkwetaw għax fil-futur se jkun hemm żbilanċ fil-gruppi tal-esperti u nistgħu naraw dawn kif qed jiġu mwaqfa l-gruppi tal-esperti. Meta jiena ħdimt fis-Segretarjat Ġenerali tal-Kummissjoni kelli din l-esperjenza nafu li għandu jkun possibbli li l-Kummissjoni tpoġġi fuq sit elettroniku u uniku informazzjoni ġodda dwar l gruppi ta' esperti kif ukoll il-proċedura li se twassal għat twaqif ta' dawn il-gruppi għalhekk forsi l kummissjoni tista' tara kif se torganizza l-burokrazija interna tagħha. Ħafna organizzazzjonijiet dejjem irridu jikampaw bi nuqqas ta' flus organizzazzjonijiet differenti li eh, irriaċċettaw li għandhom uffiċċju żgħar fi Brussel u eh, dan differenza ma' dawk il-kumpaniji l-kbar li għandhom ħafna flus għal lobbies u għalek l-interessi tal-ħaddiema u tal-konsumaturi eh, huma zvantaġġati jekk tħarsu lejn is-sit elettroniku tal-Kummissjoni tistgħu taraw li l-ispejjeż ta' trasport u tal-lukandi huma mħalsa u hemm rimbors tal-ispejjeż kollha ta' spiss l-NGOs ma jafu xejn dwar dan ir-rimbors u mhux l-uffiċjali kollha tal-Kummissjoni jaddu din l-informazzjoni l oħrajn għall-imprenditur żgħir huwa impossibbli sakemm ma tikseb ir-rimbors li eh, tħalli l-kumpanija tiegħek u ta' attendi grupp ta' esperti fi Brussell DG Sanko qed jassumi li l-esperti li jieħdu se eh, fissimhom ma jkollhomx eh, rabta ma' assoċjazzjonijiet li jirrappreżentaw dawn l-interessi għalhekk jiena naħseb li r-regoli ta' DG Sanko għandhom jiġu mwessa għad-DGs l-oħra wkoll. U s sit elettroniku tal-Kummissjoni pereżempju dan jgħid li Greenpeace organizzazzjoni li parta mill-implementazzjoni tal-pjattaforma ta' teknoloġija għal-kemm il-parteċipazzjoni ta' Greenpeace ġiet rifjutata Grazzi ħafna Sur Jong, issa nishti, eh, nadim il-mikrofon Sur Cashman għal żewġ minuti. Eh, Komissarju nixtieq nilqak għal dinja tal-politika fejn ħatmu interessat fil-dak li tagħmel tajjeb il-Kummissjoni imma kulħadd interessat fil-affarijiet li jintkom ta' nużlina. Inizjativa tajba ħafna għamma l-Parlament kif smajna sur De Jong għandu xi tħassib. Irridu aħna nċertaw li l-gruppi ta' esperti dawn ikunu eh, Eh, lessi li jinkludu gruppi oħra u jkun eh, jirċiv informazzjoni dwar kif tista' jattendu dan il-gruppi ta' estern eh, esperti. Aħna rridu il-fiduċa f'dawn il-gruppi, rrid ikollna iktar trasparenza u kif smajna il- mm, il-kumpaniji il-gbar mandomx ikollhom wis rappreżentanza. U dwar l-aċċess pubbliku għad-dokument aħna implementajna dokument fl-2001 hawnhekk f'din l-awla kif taf intistess stess l-Kummissarju dil-kwistjoni ta' trasparenza u li d-deċiżjonijiet jittieħdu mill-qrib kemm jista' jkun l-ċittadini eh, dan ġemmi trattat ta' eh, Amsterdam kif ukoll Eh, il-regolament 1049 eh, tal-2001 dwar il-program AFAS fuq il-gruppi ta' esperti naħseb li eh, nerġaw nintroduċu fil-reformulazzjoni il-Parlament maċċettax fil-reformulazzjoni tal- proposta tal-2008 eh, Senjora McAvey hawnhekk eh, li dejjem sfidat eh, l-affarijiet u dejjem xtaqt li jkun hemm iktar trasparenza ħafna gruppi għatu ħafna importanza u nixtieq kunna naf l l-Parlament ma konsultat intkom se jkollkom sit elettroniku biktar informazzjoni dwar kif ir-rappreżentanti ta' ċittadini u soċjetajiet ċivili jistgħu jiġu jkunu involuti u jekk le ċittajdilna għalfejn u nixin nerġa' nilqa' dinja ta' politika fejn kulħadd eh, huwa għafissar bl-affarijiet li ma sarux u mhux bil-kisbiet. Grazzi. Grazie Grazzi, Sur Cashman. Naddu issa żewġ minuti u nofs is-Sur Kanfin. L-odwa tajba, Kommissarju. Jina affermajt dil mistoqsija orali għaliex naħseb li hija importanti ħafna għal Kommissjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea b'mod aktar ġenerali. Importanti li nkunu trasparenti u ħadd ma jkun jista' jgħidilna xejn fuq il-kwistjoni tal-lobbying. L-ewro eh, Brusselli għal kapitali tal-lobbying sewwa hemm iżjed hawnhekk milli hemm Washington. U mod kif dawn il-lobbyist jistaw jagħmlu pressjoni huma permess ta' dawn il-gruppi jina fil-Kumitat tal-Affarijiet Monetarju hemm grupp ta' esperti fuq il-banek. 95% tal-membri ta' dan il-grupp huma jew bankari huma stess jonkela ġejjin mill-settur tal-banek. Għanna JP Morgan Bank, Goldman Sachs, kulħadd minna ħal-oħra l-għanna trade union wahda u laqqas NGO wahda f'daw il-grupp ta' esperti. Iġifiri jak li IB issa għat jirċivi banek, għat jirċivi pariri minn persuni li jaħdmu l-banek biss, dinja ridikola meta naraw il- um, kriżi finanzjarja dejjem fiha u l-maġġoranza ta' dawn il-bankarji huma Amerikani, għalhekk il-mistoqsija tiegħi ibdlu dawn il-gruppi ta' esperti u tagħmluhom aktar bilanċjati ħadd aċċertaw li mhux se jkun hemm konflitt ta' interess żjad. Fil-Parlament Ewropew kulħadd jaqbel għandna nis minn kull partit illi huma interessati dwar dan għalfejn ma konniex nafu dwar ir-riformi minn qabel. Issa għal żewġ minuti u nofs is-Sinjura Lepage. Grazzi ħafna, Sur President. Komissarju, jina naqbel 100% ma dak li għadżom kif qalu l-kollegi, speċjalment is-sur Dejong u s-sur Kamfan. Huwa tassew ħasra l-Parlament ma ġiex ikkonsultat qabel ma tieħda deċiżjoni definittiva trasparenza u l pariri esperti u maffajti li diskutu ta' spess, specialment fiħdan il-gruppi ta' saħħa u tal-ambjent. U bħal Pascal Kanfani na' kol għandi esperjenza f'dawn il-sujġetti. L-ewwel nett sur kummissarju l-bilanċ dawn il-gruppi huwa suġġett importantissimu aħna bħalissa għandna um, gruppi verament zbilanċjati, soċjetà ċivili mi rappreżentata imkien. Il pariri ta' dawn il-gruppi jispiċċaw ikollhom ħafna influenza fuq id-deċiżjonijiet li tispiċċa tieħu l-Kummissjoni għax tieħu id-deċiżjonijiet tagħha bażi ta' rapporti tal-esperti u għalhekk il-bilanċ tal-grupp biex ikunu jistaw jirrappreżentaw tassew is-soċjetà ċivili u l-opinjoni Ewropea hija importanti ħafna. Imbagħad, l-għażla tal-esperti barranin hija kruċjali illi Meta tinti qed titkellem ma' xi ħadd tkun taf minn fejn ġejjek x'għad li lilu nnifsu bħala espert indipendenti imma fil-fatt kull ma jkun il-portavoċi ta' xi grupp ieħor għalla l-informazzjoni li qed għetetik ma tkun tiswa xejn. Għalhekk huwa kruċjali illi ikun hemm dikjarazzjonijiet ta' interess u ma għandna noqogħdu attenti b'sebgħinejn li dawn ikunu korretti għaliex jekk dan il bidu qed jitkellem fissem l-industrija, allura għandna kunu nafu li qed jitkellem fissem l-industrija Pero jekk qed jitkellem bħala għallim biex ngħidlek, imma fil-fatt qed jirrappreżenta l-industrija waħna ma nafux, allura hemmhekk l-affarijiet qed jikkomplikaw ruhom. Għan nispiċċaw bi problemi, problemi fl-EMA, ħankun qegħdin niddiskutu dan aktar il-qudiem, u għalhekk kummissarju qed nitolbok hawnhekk jekk jogħġbok, aċċerta għamel minn kollox biex jerġa' nkunu nista' aħna nafdaw daw l-esperti illi jgħinukom tieħdu d-deċiżjonijiet tagħkom. Grazzi il sinjura Lepaġ, issa il-Kummissarju Kallas. Grazzi. President u membri onorevoli ovvjament. Ma nafx kemm tafu l-istorja ta' din il-kwestjoni imma jiena kuntent illi qed nieħu post il-kollega tiegħi kummissarju Šefčovic għaliex però s-sena ta' qabel fil-Kummissjoni ta' qabel dana kien ix-xogħol tiegħi. U uh, ovvjament t li kull mandi 3 minuti biss biex inwieġbek. Kif għatt inti? Għafas ġdid ta' gruppi ta' esperti ta' kummissjoni li ġie adottat f'Novembru tal-2010 u jgħid li meta il-grupp eh, jiġi maqas meta jkollna l-kompożizzjoni ċerta u li jkun hemm bilanċ ta' rappreżentazzjoni tal-loqsma relevanti u loqsma tal-għalfin espert meta nieħdu konsiderazzjoni x-xogħol li hemm bżonn u l-esperti speċifiċi li ħajkun hemm bżonn. Issa, ħajkonna bżon ta' regoli aktar b'saħħithom orizzontali biex naraw kif nistgħu nsibu tarf ta' konflitti ta' interessi. Skont dawn ir-regoli, is-servizzi ta' kummissjoni rilevanti ħajinformaw lill esperti li jinħatru fil-kapaċità personali ta' tagħhom billi jgħidula milli jekk ma ħajkunu esperti f'dan il-grupp u ma ħajkunu marbuta li jaġixxu b'mod indipendenti. Dan huma regoli li applikaw lill gruppi kollha ta' esperti u il-Kommissjoni għandha politika waħda biss, ċe l-indipendenza. Issa, fl-Ottubru tal-2005 u f'kooperazzjoni dejjem mal-Parlamenti Ewropew, il-Kommissjoni ta' dak iż-żmien Nidiet reġistru online tal-gruppi ta' esperti li tat informazzjoni importanti fuq ċertu aspetti bħal missjoni, il-kompiti u l-kompożizzjoni tal-grupp mill-2007 l-Kommissjoni imbagħad e, publikat l-ismijiet tal-esperti e, fil-gruppi. U dan għajmu l-lin mill-impen li ħaddet il-Kommissjoni fil-2005 illi għedna l-publikazzjoni tal-ismijiet tal-esperti ġiet l-esta fl-2009 ġifiri l-ismijiet tal-membri kollha tal-gruppi tal-esperti jistaw ma disponibli u dinja fuq talba għawija eh, tal-Parlament Ewropew mill-2005. Mela da sar, wara l-adozzjoni tal-qafas ġdid tal grupp ta' esperti ta' kummissjoni, kummissjoni għamlet verżjoni ġdida dan il-reġistru f'Diċembru tal-2010 u dan il-reġistru jżid il-trasparenza billi jagħti iktar informazzjoni preċiża isemmi per eżempju anke proċeduri li jintużaw biex jintazlu membri. Aparti minn hekk il-reġistru ġdid trasparenza fuq l-attivitajiet ta' kull grupp li jipparmenti d-dipartimenti tal kummissjoni biex jew jippubblikaw l-informazzjoni fir-reġistru jew inkella jagħtu link Għave fil-reġistru għal website partikolari fej kun hemm l-informazzjoni fl-ħanet, il-prezentazzjoni u l-affidabilità ta' data li hija kodifikata fil-reġistru jeġitu kollim imtejba sabiex nipermettu tranzizjoni bejn il-verżjoni eh, antika l dik ġdida tal reġistru dan għaddu għaddej u għatem ċertu ċol u ċertu formazzjoni t tiġi validata transizjoni ħassir validata u t-lesti fisċu li ġejjina parti minn hekk u għaliex vera u għamilt ħames snin u nofs niddiskuti dawn il-kustjonijiet ma' ħafna organizzazzjonijiet tal-soċjetà ċivili u l-membri Eh, parlamentari, nishtiq ngħidilkom biex ma tagħmlux toħolqu xi misteru madwar dawn l-esperti daw huma r-responsabilità tal-Kummissjoni simhom qegħdin emmek. Tinsewx illi fl-2005 aħna nidejna wkoll reġistru ta' trasparenza li kien jismu lobbyist reġister dak iż-żmien illi issa żviluppa f'reġistru komuni mal-Parlament u dan huwa pass kbir ġifieri sar xogħol l-affarijiet mhumiex kollha ħdas kemm qed tgħidu. Grazzi sur Kummissarju. U ngħaddu issa għal kelliema fisem il-gruppi. Għal żewġ minuti għandna il-rappresentant tal grupp popolari, Signora Makovej. Thank you. <coughs> Grazzi. Grazzi l-Komissarju tal-risposta tijak u kontenta li qed nitkellem warajk. Aħna nixtiequ nixtiequ nħarsu lejn il-preżent u l-futur mhux il-passat. il passat U aħna rridu passi gbar lejn it-trasparenza. Jiena nisiħeb maj kollegi fil-mistoqsija tiegħi u nixtieq infakkar li l-Parlament talab li l-Kummissjoni biex jara li jkun hemm rappreżentazzjoni bilanċjata tal-gruppi interessati f'dawn il-gruppi tal-esperti. U inti taf li għandna qafas reviżjonat imma xorta qatt għandu ħafna nuqqasijiet li jimminaw il-fiduċa ta' ċittadini u jinħan semmi eh, xiftit fostom il-proċeduri per eżempju biex wieħed jinduna bil konflitt fl-interess. Mhuwiex biżejjed li wieħed jibgħat itra lill-esperti eh, u jistaqsihom hekk humiex qegħdin fil-konflitt ta' interess. Mbagħad hemm ukoll is-segretezza. Jiġifieri flok eh, aktar trasparenza għandna iktar segretezza. Innuqas ta' trasparenza għandha x'taqsam ukoll mad-dokumenti illi joħorġu minn dawn il-gruppi tal-esperti sa fir rigward tal-SMEs u il-rappresentanti ta' soċjetà ċivili hemm nuqqas ta' rappreżentanza min-naħa tagħhom. Nixtiequ li jkun hemm aktar informazzjoni dwar il-gruppi ta' esperti dawn għandhom ikunu fuq l-internet u għandhom jitpoġġew fl-internet fi żmien Eh, għadda fuqtu u anka il-ikonna eh, u koll applikazzjoni taħħom nkunu nafu meta jkun hemm sejħa għall-applikazzjoni. Irridu nkunu nafu kol minn huma il-beneficjari tal-fondi Ewropej u trasparenza u trasparenza marbuta ma' din. Di trasparenza importanti ħafna xiġib il-fiduċa fl-istituzzjonijiet. Jekk irridu il-ċittadini li jafdawna, ek għanna bżon trasparenza sħiħa. Grazzi ħafna, nis-Sinjura Makovej. Issa fisem l-essendi għanna il-Sinjura Gormaj għal-minuta u nofs. Grazzi, President, kollegi, komissarju. Nafu illi il-memx trasparenza bizzejiet imma l-Unjoni Ewropea eh, hija komplikata, ġifiri eh, mhux faċli li wieħed jifhimha. Eh, l-informazzjoni u trasparenza għandha tkun xi ħaġa ovvja, maħniex qegħdin hawnhekk biex nagħmlu laffariet aktar diffiċli. Imma nix bżon xi ħiliet speċjali biex l-informazzjoni tkun fuq l-internet. Għandu jkonna l-possibilità tal-użu tal-internet. Ir-rwol tal-lobbying mhuwiex ċar laqas tal-kumpaniji kbar dan huwa sproporzjonat meta mqabbel mal-kumpaniji żgħar. Il-grupp gruppi tal-lobbyist huma wkoll importanti imma t trasparenza titkun preżenti e, u anke li tkun hemm dan ir-reġistru tal-lobbyist. Din e, e, il kompozizjoni tal-gruppi tal-esperti meta tkun ma tkunx ibbilanċata eh, jagħmilha possibbli li jkollna riżultati tajbin. Imma eh, ħafna drabi il-lobbies infushom jafu jagħmlu l-pożizzjonijiet tagħhom ċara. Iġifieri għandna bżonn informazzjoni bilanċata u trasparenti. Por il-gruppo konservatori ġi Grazie ħafna sagru tal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 meta wieħed is is-soċjetà kollha u l-organizzazzjonijiet kollha u mhux eh, xi interess partikolari. Għalhekk għandna dejjem nisħu fuq l-aġenzija u kull organi involuti għandhom jin jaħdmu b'mod indipendenti u trasparenti huwa veru li l-gruppi tal-esperti iridu jaġixxu eh, u jaħdmu skont dawn ir-regoli biex ma jkunx hemm konflitt fl-interess u jiġu evitati azzjonijiet eh, li jkunu qed jifavorixxu eh, entitajiet speċifiċi. Speċjalment meta dawn l-azzjonijiet ħajinfluwenzat jinfluwenzaw lill-Ewropa kollha issa fl-isem li FD surbetin. Il-Parlament eh, introduċa eh, regoli eh, biex tiġi regolata il-riġi regolati l-istituzzjonijiet finanzjari. Is-lat huwa eżenzjoni għal kumpanija waħda li huma kumpani nominati mill-bank ta' mill-bank Ingliż, Bank of England. Jiena nixtieq nistaqsi uh, li l-Kommissjoni dwar din l-eżenzjoni u jekk ux se jkun hemm rikjesta biex jiġu pubblikati il-membri tal-Bank of England il-Kummissjoni titassikura illi il-kolliġi tiġi applikata bl-istess mod fl-imperu kollu tagħha. Por un minuto tiene la palabra por los no inscritos el señor Martin. Ja, Aziz Komissarju, matul is snin Inti kulħadd tarfek għax-xogħol kollu li għamilt, però tfadal ħafna xogħol xi jissa issa zewċ żewġ punti hawnhekk. U naħseb li huwa importanti ferm li il-persuni li waqfu l-kumitati ta' esperti jinħatru u jekk jagħtu pariri ħażina għandhom jiġu sanzjonati. Jekk dawn huma indipendenti mbagħad ma jkunux indipendenti dawn m'għandhom jiġu akkastigati dwar dan kella hawnhekk qed nitkellmu biss burokrazija. Aħna rridu naraw kol min ser ikun irrappreżentat fil-qasam tal-industrija u fil-interess tal-Kummissjoni li jilqaw rappreżentanti mis-soċjetà ċivili rridu naraw ser jiġri bil-krizi, rridna naraw ser jiġri bil-krizi finanzjarja, mara kollox il-Kommissjoni kienet verament motija pariri dajfa ħafna. Grazzi tassew Sur Martin, issa nistaw nagħtu l-kelma. Fisem il-gruppi, il gruppi il partiti politiċi, Signora Sur Martin. Eżis kollegi, nishti nirringrazzja lill liberali tal-li qed jiddiskutu din kwistjoni tant importanti. Il-kwistjoni tal-esperti mhix marbuta miss mal-ekonomija. Fuq smoħra l-Kummissjoni fallit biex tirrispetta l-prinċipji ta' imparzjalità, approċ bilanċjat, u anki gruppi ta' esperti u ma' unilaterali ma' jirrappreżentawx l-ċittadini kollha. Il-familja għandha l-mara, raġel u tfal appoġġjata minn 90% ta' ċittadini skont l-Eurostat, però l-Kummissjoni kienet edha tażel asperti minn eh, lobbyista tal-nisa li qed jippruvaw jinninaw dawn it-tipi ta' modelli tal-familja bil kontrasta dan il-Kummissjoni qed tinjora dawn il- dawn il-gruppi ta' esperti fejn il-ċittadin ma kontrihom fil-fatt ukoll. L-eżempju hija l-Aġenzija tal-Drittijiet Bażiċi Umani, finanzjata minnaħa tal-Kummissjoni. L-esperti ta' kienu qegħdin jipprovdu aġenda unilaterali b'mod b'oġġettivi imparzjali oġġettivi. Stajna nisimgħu id direttu il id-direttur ta' dan il-parlament kien wis uh, imxaqleb lejnaħa waħda. ħafna drabi dawn id-diskorsi jkunu eh, unilaterali wis, anki esperti uffiċjali li juru interess politiku l imparzjalità dan għandu jiġi projbit. Jiena nista' nikkwota ħafna aktar eżempji bħal dawn. Għalhekk jiena ninaqat ninaqat ma l-mistoqsijiet li tresqom mill-kollegi tijaj l komissjoni nitlob il-Kummissjoni biex jiftħu l-bibien fil-uffiċċji tal-esperti għal xider li l-arja mek mhix nadifa u din ma tipplikax bissa l-ekonomija. Grazzi tassew, grazzi tassew signora Zaborska, issa natu l-kelma l-signora Mattie. Grazzi tassew signora President. Il-konsultazzjoni tal-esperti jekk kif organizzata mal-Kummissjoni Ewropea għandha tkun il-fuq minn dan kollu meta niġu trasparenza x'dan huwa suġġett delikat ħafna il-membri huma mażula skont il-settur tal-arfin li għandhom, però jistgħu juru interess li ma jkunux interess ġenerali, allura l komissjon kif toqgħod verament attenta kif ir-rappreżentanti huma però barra minn hekk għandhom iħeġġu wkoll opinjonijiet alternattivi skampi ta' opinjonijiet huwa ta' dispjaċir li naraw li fost l-istati fost l-esperti jew l-NGOs li għandhom oqsma simili ta' attivitajiet u agenda su minuti tal-laqa dawn dum ikunu publikati sabiex jiġu konsultati mill-pubbliku. Il-mod distort kif qed jimxu dawn l-esperti u fil-fattina qed naħseb fil-regoli ta' Digi Sanko, jek mu partikolari, sabiex nigarantixu trasparenza l-Kommissjoni għanda tinvolvi l-Parlament meta t-revedi l-mod kif eh, ta' ministra dawn il- jew twaqqaf dawn il-gruppi ta' esperti. Trasparenza miex biss edem mal kommissjoni Ewropea, manka ċittadini tal-Ewropa kif insibu f'artiklu disa ta' trattat. Grazzi tas signor Mattie. Issa għal żewġ minuti is-Surja Kolino. Grazzi tassessu il-President fil-attività tagħna ta' kuljum tal-Parlament nindunaw li l-valur miżjud ġej mill-aċċess għall informazzjoni mażula li tassisti l-xogħol tagħna leġislattiv u ta' indiris politiku. Aħna nserħu ta' sekwit anke l-Kummissjoni ta' Melek issera fuq rizorsi umani esterni li jatuna analiżi u dera tal-politika soċjali, industrijali u ta' intrapriża. L-politika però hija magħmula minn deċiżjonijiet u dawn jibqgħu fidejn dawk li jagħmlu l-politika. Dawn l-għażliet u mażliet li jiġu assistiti minn gruppi ta' esperti li ma bħalhom irid ikollhom espert jkun esperti ta' livelli għarfien għarfin partikolari u jkunu rappreżentati b'tali mod bilanċjat u anke meta, meta jisprimu ruhom jiġu individwati strumenti prattiċi u anke trasparenti li jippermettu l-Kummissjoni biex jaqdu rwol tagħhom bl-appoġġ ta' dawn il-gruppi ta' esperti li iridu jkunu autonomi jew inkella indipendenti però aħna nafu li ta' bilħaq dan huwa problematiku l-pjan tal-2010 bla dubju huwa pass il-qoddim sinifikattiv, pero barra minnek kritiku irtisir. Il-terza ta' u l-autorità tiddependi mill-grad tal-autonomija tagħhom, tal-kapaċità li jappoġġaw korrettezza u lealtà deċiżjoni politika. Il-Kummissjoni f'koll il-Parlament, il-mekkanizmi li jistaw li wieħed jista' juża jistgħu bla dubju jiġu simplifikati. Għalhekk tajjeb għad-dritt aċċess, it-trasparenza, anki li jkun hemm bilanċ eh, dak li għandu xisama trasparenza u dak li ma jistax jingħata u magħruf u anki reġistru tal-lobbies. Pero rridu nerġu nirpertu għal dar boħra li il-politika. Il-politika hija kredibbli u kompetenti r-rwol tal-espert, il-rwol ta' konsultazzjoni ta' assistent dik xorta waħda tibqa' Eh, fidejn min qed jagħmel politika u jħud deċiżjonijiet. Grazzi. Grazzi, signor. Grazzi tassew sur Jakolino. Issa nistgħu ngħaddu għal proċedura KGDI u għanna l-minuta is-sur Pascal jekk jogħġbok. Grazzi tassew, Sur President, Kommissarju, l-Kommissjoni Ewropea dan l-aħħar tirrevedi l-qafas tagħha tad-dokument li jirregola x-xogħol li jsir minn gruppi ta' esperti. Minħabba l-fatt li aħna għandna lkoll għandna interess fil-ħidma, l-aħjar ħidma tal-istituzzjoni Ewropea kif ukoll il-twaqif trasparenti u adegwata dawn il-gruppi ta' konsulenza għandna bżonn ikollna aktar informazzjoni minnħat tal-Kommissjoni meta wieħed jażel l-esperti imwaffaq minnħat tal-Kommissjoni. Reċentament aħna smajna bħala eżempju tal-Aġenzija tad-Droga għandna raġunijiet biex nifmu li dawn mhumiex indipendenti fil-konsulenza tagħhom allura għandna ikonna sforz konġunt sabiex nevitaw li konna dubi li il-gruppi ta' konsultazzjoni tagħna mhumiex imparzjali. Issa jekk aħna nemnu li hemm lok għal titjib dak il-każ aħna rridu nintejbu is-sitwazzjoni. Grazzi. Grazzi. Grazzi tassew. Grazzi tassew Sir Pascal. Issa nagħti l-kelma għal minuta l-Sur Obermeyer. Kjoġbok. Għazzi tassew, Sur President, Kummissarju Barnier ammetta li l-gruppi ta' esperti fil-qasam finanzjarju kienu eh, bajst ħafna fil-kommenti tagħhom 11 fost 25 il-gruppi ħidma tal-qasam finanzjarju ma demenati mill-settur finanzjarju, hemm aktar reprezentanti tal-banek milli eh, ħadima tal-gvern, allura dak li rridu nagħmlu li noħorġu karta, dokument li huma jridu jaħdmu f'interess pubbliku, jridu naraw li ma jkunx hemm konflitt ta' interess, dawn it-tip tal-formalitajiet, ma mhux qed jippermettu trasparenza, mhumiex seri meta niġu għal esperti għal anke l-Aġenzija ta' Sigurtà tal-Ikel, huma jagħmlu referenza għal l-opinjoni tal-manifatturat meta niġu għal sigurtà u meta niġu biex nitkellmu għal eh, ikel ġenetikament modifikat. U meta niġu għal materjal tal-pjanti ġenetikament modifikat meta l-opinjoni kienet ittieħdet mill Istitut tal-ħajja xjentifika. Ġifri, aħna rridu għom, natu informazzjoni adegwata l-konsumaturi tagħna li tip ta' t tittieqaf. Kummissarju, fidejk, naħseb li jissa għandek ħafna mistoqsix titwieġeb hawnhekk. ta' sew, membri onorevoli kolli ngħid li verament kontent li qed nisma' din id-diskussjoni u bla dubju tkun ħaġa tajba li jkollna anki xi tip ta' eh, memwar dwar l-istorja ta' din il-kwistjoni Għana għadna nota, l-Komissjoni ħedet nota tal-dijat kolla u l-pariri kolla li smajna biex nżidu trasparenza u rtnajdilkom li fl-2005 aħna nidejna inizjattiva ta' trasparenza li inkludit ukoll mistoqsijiet li l-gruppi ta' esperti u fil-fat kif fil-fat semma kien l qalbi ħafna da kif semma l-kollega tija għawnek, Hans Peter Martin dawn il-siti elettroniċi, daw l-informazzjoni l informazzjoni kola, pero intom, pero ma nistawx taraw l-fat li l-esperti edin jihdu d-deċizjoni, daw ma jihdux deċizjoni, tanzi, jikollom konflitti bejnietom. Il-kwistjoni li tqajmet rigward il- l-organizmi ġenetikament modifikati li mhix kwistjoni tal-industrija waħda, hemm gruppi ta' esperti sħaħ u fl-aħħar kumitati li kellna jina kelli responsabilta anke fil-kommissjoni ta' qabel bħala sigurtà ġifiri eh, waslu li anki dimostrazzjonijiet fuq il-mejda tiegħi ġifiri l-aħħar dimostrazzjoni fil-fatt li saret kienet kontra proibizzjoni ta' sussidji lill-produtturi tat tabak. Ġifiri hemm opinjonijiet differenti. Aħna qed aħna tnieħdu eh, deċiżjonijiet, aħna l-parlamentari, l-aġenziji wkoll qegħdin jieħdu deċiżjonijiet kunsill l-istati membri, però l-esperti mhumiex qed jieħdu deċiżjoni m'hemmx rabta jiena favur li jkollna aktar trasparenza u jidher ċar li ċertu gruppi ta' livello li ta' esperti twaqfu, pero u kol sparixew bil-mot il-mot ma setaw jgħatu l-ebda parir għalix kellom opinjoni tant kontradittori u għalek Xorta waħda pero nista' ngħid li aħna rridu nkomplu naħdmu fuq ir-reġistru ta' trasparenza li jiena nħoss li huwa kisba kbira għaliex l-esperti u l-konsulenti qegħdin kullimkien. M'hemmx politikanti li għodu mingħajr esperti il-konsulenti politiċi kol għandhom bżonn l-esperti biex wieħed jieħu deċiżjoni informata. Dejjem però ser ikun hemm sustanza fejn l-esperti jistgħu jagħtu jgħidu li Eh, joffru pożizzjonijiet differenti. Eh, il-kummissarji, il-gruppi politiċi, parlamentari, bħal sistemi demokratiċi. Dawn, ovvjament, ikollhom bżonn l-esperti tagħhom ħafna kelmu dwar il-bilanċ tal-kompożizzjoni. Min jista' jevalwa jekk kompożizzjoni x'bilanċata jew le jew le. U kull każ jiddependi fuq il-kompożizzjoni jew tiddetermina l-kompożizzjoni tal-gruppi ta' esperti u għal darboħra in-nies iridu jidħlu f'dan il-grupp ta' esperti biex ikunu parti mit-teħid tad-deċiżjoni. Però dan mhux il-każ. Il-gruppi ta' esperti mhumiex entitajiet li jieħdu deċiżjonijiet, però l-2005 Min jiftakar tajjeb din kienet element ta' oskurità u il-Kummissjoni għamlet bidliet sostantivi f'din l-evalwazzjoni anki flimkien mal-Parlament. Il-trasparenza, reġistru ta' trasparenza huwa komuni anki fost il-lobbyist tal-Parlament fil kummissjoni u anki et qed naraw hemm ħafna informazzjoni disponibbli, u rridu naraw kif nevalwaw din l-informazzjoni jew rridu naraw minn kif nimmammula din il-kompożizzjoni. Mela niżviluppaw din il-kwistjoni, però ejja ma nessottovalutawx l-isforzi li saru. Sissa, grazzi tassew. Jo, keda eh, sustanzjaw este punto. Mela, nistaw nalqu dan il-punt. Mela, issa għanna pawsa sa' nofsinhar fejn u mbagħad nibdew il-votazzjoni. Grazzi.